The Il-punt li mis hija votazzjoni fuq il-mozzjoni u rezoluzzjoni mill-Kumitat eh, dwar ġitijiet tan-nisa fuq it-tneħħija tal vjolenza fuq in-nisa. L-ewwel net emenda tnejn favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Paragrafu 6. Vot maqsum f'żewġ taqsimiet l-ewwel taqsima dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet Tieni taqsima dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-paragrafu 10 dawk favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 11 dawk favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 14 favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 15 favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 16, emenda 3, nivutaw fuq l-emenda 3, dak favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. <clears throat> Sorry. We're rejected amendment 3. So We're now going to pass. Ħana għaddu issa l-paragrafu 16 żewġ taqsimiet l-ewwel taqsima dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tieni taqsima dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Nivutaw fuq paragrafu 18 dawk favur kontra astenzjonijiet. Nasab aħjar nitċekjaw naqra mela paragrafu 18 li ftuħ votazzjoni fuq paragrafu 18 kjo ġobkom. Kulħadd ivvota. Nala il-votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 24, vot maqsum, l-ewwel taqsima dak favur, kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni taqsima favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 27 favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 28 dak favur kontra astenzjonijiet għadda. Premessa E, vot maqsum, zoċ taqsimiet l-ewel taqsima favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni taqsima favur kontra astenzjonijiet għaddiet. ħaj konna verifka mena fuq it-tieni taqsima ta' premessa E jekk forsi niftħu l-votazzjoni. Kulħadd ivvota. Nala il-votazzjoni għaddit. Amendment. Sorry? Oh. Amendment. Emendi wieħed, nar emenda wieħed favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ. Premessa ħamsa dawk favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ ħan verifikaw. Premessa V. Kulħadd vota Nala il-votazzjoni u għaddiet. Kellek raġun. Issa nivotaw fuq il-mozzjoni għal-rezoluzzjoni kollha kemm jew kif ġiet emendata favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. The next item is the vote on six motions for Il-punt li jmiss huwa l votazzjoni fuq sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni dwar soluzzjoni politika rigward il-piraterija l-barra mill-kosta somala. Għanna ħames gruppi politiċi hawnhekk involuti emenda numru 9 votazzjoni nominali. Votazzjoni jassa miftuħa. Everybody voted. Kolħat vota votazzjoni jamaluqa. U din maddiċ. Emenda 10, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Għat vota votazzjoni samaluqa. Maddiċ ukoll. Emenda 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Din maddiċ ukoll. Emenda 12, votazzjoni miftuħa. Amenda kullħat Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. U maddiċu ukoll. Issa ser nivvutaw dwar paragrafu 4, votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet, it-tnej votazzjoni nominali. Allura ser niftħu l-votazzjoni fuq l-ewwel parti. Kulħadd tivvota, votazzjoni issa magħluqa. Din ġida tottata, it-tieni parti nistgħu niftħu l-vot. Kulħadd vota votazzjoni s-samalu. Adottata. Emenda sitta. Votazzjoni nominali, votazzjoni għamiftuħa. miftuħa dwar emenda numru Kulħat Kulħadd vota votazzjoni s-samalu maddiċ. U allura ser nivvutaw dwar paragrafu 8, nista' nara minnu favur paragrafu 8. Dawk kontra. Astensjonijiet ġiet approvata. Emenda numru 2, votazzjoni nominali, votazzjoni sa miftuħa. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. din ġiet adottata wkoll. Emenda tlieta votazzjoni nominali, votazzjoni hemm miftuħa. Ħadd vota. Votazzjoni magħluqa. Din m'għaddiċ. Emenda erba. għak favur? Kontra? Astensjonijiet? Maddiċ. Paragrafu 11. Votazzjoni nominali, votazzjoni issa miftuħa dwar paragrafu 11. Kulħadd ivvota. Votazzjoni issa magħluqa. U din ma ditx ukoll. Emenda 5 dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet ma ditx. Emenda 8, votazzjoni nominali, votazzjoni jissa miftuħa dwar emenda numru 8. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. U din m'għaddiċ. Emenda wieħed permessa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Maddiċ. U għalek se noddu għal-emenda seba' bl-istess mod votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa dwar emenda seba'. Ħadd vota votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 13, nista' nara minnu favur, emenda 13 kontra astensjonijiet maddiċ. Issa ser nivvutaw eh, din il-mozzjoni rezoluzzjoni kollha kemmi permezz ta' votazzjoni nominali l-votazzjoni hija miftuħa. ti ivvota votazzjoni hija magħluqa. U din ġiet adottata. Il-punt li jmiss u għal-votazzjoni għal-mozzjoni għal-rezoluzzjoni minn sitt gruppi politiċi dwar ambjent minnajr tabak. Emenda wieħed. Dok favur? Dok kontra? Astenzjonijiet? Naħseb irridu niftu verifika dwar emenda numru wieħed. Kulħadd ivvota. Votazzjoni issa mal din ġiet adottata. Issa naddu għal paragrafu 7 li vot maqsum paragrafu 7 dok favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa paragrafu 9 vot maqsum tlet partijiet u kollha votazzjoni nominali. Ser niftu l-votazzjoni dwar l-ewwel parti ta' paragrafu 9. Präsidentin, Sie haben äh, den Separate Vote über den Artikel 7 übersprungen. I'm afraid we Ma, ma tkellim dwar il-vot separat eh, tal-paragrafu 7. Le, għadna kemm votajna tgħid il-President u ġi approvat. Għanna votazzjoni miftuħa dwar l-ewwel parti ta' paragrafu 9. Issa jiena serna laqgħa din il-votazzjoni. Din għaddiet. Issa ser nimxu għattini parti ta' paragrafu 9 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota, votazzjoni magħluqa. Lil m'għaddiċ. Third part now falls. Issa ser nifutaw dwar, issa it tilet parti waqat. Allura l-emenda li jmissi dik numru tlieta dawk favur, kontra, Dwar emenda tlieta mem lebda votazzjoni nominali, allura għal dar boħra, dawk favur emenda tlieta. Dawk kontra. So that we are clear, colleagues. Ċinkunu ċari, kollegi. It-tielet parti tal-paragrafu preċedenti waqat. Allura, mux ser nivutaw dwar din, iżda ser nivutaw dwar emenda tlieta ta' paragrafu 10. Ġifiri, billi turu jdejkom. Ek joġobkom. Ollu jdejkom minu favur, kontra, astensjonijiet. Din għaddit, grazzi. Signor Voltman Signor President, it-tini parti ġiet adottata. Kolla kuntenti din ma ddit, għalek it-telet parti waqat, u għalek imxejna għal-votazzjoni li jmiss. Issa, ser niprofa nimxie għal-paragrafu 13, din u emenda erba issa l-votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali, u għat vota votazzjoni maluqa. U din għaddit. Sar naddu għal paragrafu 18 vot maqsum nista' nara minnu favur paragrafu 18 minnu kontra Astenzjonijiet maddiċ. Issa se nivvutaw għal mozzjoni għal rizoluzzjoni f'daqqa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni mal U din għaddiet. Il-punt li jmiss u għavu dwar tlet mozzjoni ta' rizoluzzjoni dwar ratifika u l-implementazzjoni tal-konvenzjonijiet aġġornati tal-ILO u l-konvenzjoni tal-ILO. Issa, mozzjoni rizoluzzjoni konġunta minn erba gruppi politiċi, mem lebda emenda, u għalek se nivutaw minnu favur, minnu kontra, sanzjonijiet għaddit. Il-punt li jmiss huwa l-vot dwar sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni dwar il-laqgħa li dinija tal-FAO dwar sikurezza alimentari. Hemm ħames gruppi politiċi u ser nivvutaw votazzjoni nominali dwar ir-riżoluzzjoni konġunta. Għati vota? Votazzjoni maluqa. Għadin għaddi. Grazie kollegi.